Presidenta. President. Buongiorno kollegi, la Sadwa tajba, sinjuri, niftħu sessjoni. Nista nibda baħbar, il-biraħ il-President ħabbar interpretazzjoni tal-artikli 100 66, 167 paragrafu 1 u 195 paragrafu 3 tal-paragrafu intern